jeżistu u nizguraw illi namlu proċedura ta' kontroll ta' suq robusta. Grazie ħafna. Grazie Commissario. Grazie Commissario. Aħna irċevejna proposta ta' rizoluzzjoni, direzzjoni e diskussjoni maluqa, il-votazzjoni isseħ għada fl offsenar E seduta li mis hija e għada il-ħamis 14 ta' ġunju mid disa sal-satej u mill tlieta sal-ħamsa. L-agenda hija pubblikata u hija disponibbli fuq il-website tal-Parlament Ewropew. Is-seduta maluqa nirringrazzja lil kull min ħasem u anki lil interpreti li baqgħu iktar